skont il-ftejim tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti biex il-qalqsim ta' data il-President jinterrompi aħna nifmu teddida li terrorizmu di rappresenta sigurtà tagħna u dik tal-imsieħba tagħna naħa l-oħra tal-Atlantiku m'hemmx għalfejn nifakkarkom dwar l-attakki terroristiċi kollha li seħħu fl-Ewropa f'dawn l-aħħar 10 snin Huwa ċar ukoll li l-imsieħba Amerikani tagħna huma alleat strateġiku importanti ħafna mhux biss fil-qasam tas-sigurtà globali imma anke ekonomikament u e, minn aspetti oħra wkoll sħobija strateġika bħal din u l-importanza tagħha ġiet espressa mill-President Joe Biden e, ftit ta' żmien ilu għalhekk aħna għandna għalfejn inkunu kburin illi fl-aħħar illum Eh, bilna u tajna konsess mm, għal dan il-ftejim li huwa importanti li għankunu nistaw nittraċċaw l-attivitajiet terroristiċi. U aħna sodisfatti wkoll illi ħafna mill emendi proposta tal-Parlament Ewropew ġew mill-qwa. Grazzi ħafna. Is-Sur Betten għal-minuta. Grazzi, Sur President, hemm ħafna raġunijiet għalfejn uh, wieħed jivvota kontra din ir-riżoluzzjoni imma wis biex wieħed jitkellem dwarhom kollha f'60 sekonda. Aħna ovvjament irridu niġildu kontra terrorizmu ma dan m'għandux jintuża bħala skuża biex il-gvernijiet jispjunaw fuq iċ-ċittadini tagħhom l-informazzjoni uh, Eh, eh, konfidenzjali eh, konċernata hija proprjetà ta' ċittadini la tal-gvern u laqqas tal-istati membri u kull ftejim għandu jsir bejn stati membri sovrani illi jridu jwieġbu lil ċittadini tagħhom permezz ta' proċess demokratiku. Dan huwa ftejim illi mhux il-bilanċjat u m'għandniex għalfejn nemnu jew naħsbu illi l-Istati Uniti se jirrispettawh Mbagħad il-liġi li tipprojbixxi il sim ta' informazzjoni mingħajr konsens tal msihba eh, jew partijiet terzi. U għal daqstant nittama li eh, oħrajn għamlu bħali u votaw kontriħ dan il-rapport. Szanowni Państwo. Nitkellem li jmiss għal-minuta. Grazzi, grazzi ħafna. Jena votajt kontra eh, favur eh, il-rapport tas sur Alvaro għaliex dan jistajna biex nitrattaw terrorizmu. Ovvjament il-punt ewlieni hawnhekk huwa hija l-prevenzjoni u rridu nippruvaw nagħmlu monitoraġġ tal-flussi tal-fondi lil dawn it-terroristi. Jekk aħna nippruvaw nixfulhom is-sorsi ta' fondi tagħhom, naħseb li t-terrorizmu mbagħad jibda jonqos. Naħseb li għanna bżon namlu dak kollu li nistaw biex nkunu nistaw namlu l-ħajja tat-terroristi ħafna iktar diffiċli. Jiena grazz li hawnhekk il-ħaqna ftehim, grazzi ħannu. Grazzi. Issa ħanna takula għal minuta. Kiitoksia arvoisa puhemies. Äänest... Grazie ħafna, President. Jienu koll vatut favur dan il-rapport għal-varo għalix nħoss li importanti ħafna. Nħoss l-importanti li nġildu terrorizmu fl-imkien għalix hija xaġa importanti ħafna. Ninamlu hekk. Importanti ħafna li nisdu ħabel wieħed fid-difiża tal-valuri u naħseb li r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għandhom jiġu msaħħa. Aħna naqsmu l-istess valuri. Tnejn li aħna u għalhekk il-ħarsin huwa importanti, l-leġiżlazzjoni għandha tiġi rispettata, iva, iżda fl-istess ħin neħtieġu nkunu kapaċi niġġieldu kontra terrorizmu. Importanti u koll li kunem l-protezzjoni ta' data biex bekk nkomplu l-ġdida kontra terrorizmu u nipromovu dan ix-xogħol. Grazzi. U fl-aħħar Daniel Hannan għal-minuta. Grazzi, Sur President, dejjem hemm bilanċ diffiċli bejn il-libertajiet ċivili u s-sigurtà. U ħafna drabi minn meta ġew attakkati Twin Towers issa snin ilu naħseb illi morna żmerġ b'dan il-bilanċ Għaliex? Għaliex l-ekwazzjoni politika hija żbaljata xil politikanti jasbu li l-azzjoni trid tkun proporzjonali mal eh, skont ma kemm ikunu rrabjati ċittadini u mhux skont kemm hemm bżonn kemm ikun kbir il-ħtieġa eh, kemm ikun kbir il-ħtieġa li jiġi eh, tiġi rimedjata il-problema. Imma illum naħseb illi il-bilanċ huwa xira ħadna il-ħin li kien hemm bżonn ħadna l-miżuri xirqa u naħseb illi ekk aħna qegħdin nippermettu il-forzi tas sigurtà madwar id-dinja biex iġildu kontra t terrorizmu mingħajr ma eh, ċittadini kollha ħal prezz inaċċettabbli. U l-Unjoni Ewropea fuq din għandha taħdem fuq dawn l-affarijiet u kieku l-Unjoni Ewropea tagħmel hekk il-ħin kollu, aħna ma jkunx problemi. Mostaqtirunko. Grazzi. Il-rapport li jmiss huwa rapport Brock u l-ewwel kellim tagħna huwa s-Sur Higgins għal-minuta. Grazzi ħafna. Jiena votajt kontra il-rapport fuq eh, l-External Election Service Ewropew jridu nqisu dan is-servizz fil-kuntest tal-politika ta' barranija ta' sigurtà u t-tibdiliet li saru għal din il-politika ta' t trattat ta' Lisbona. Il-Trattat ta' Lisbona joffri ħafna iktar rizorsi biex nkunu nistgħu nsaħħu l-industrija tal-armamenti u militari ġewwa l-Ewropa u bħala riżultat tal-istess trattat issa ser ikun ħafna iktar faċli għal pajjiżi l-kbar, il-membri l-kbar tal-Ewropa li huma għandhom potenza militari biex ikunu jistgħu jagħmlu iktar missjonijiet militari. Bla dubju fil-futur l-iktar poteri kbar fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea, ser ikunu f'pożizzjoni biex jagħmlu kampanji militari barra mill-Ewropa meta huma jkunu qed qisu din il-ħaġa bħala xi ħaġa li tista' tihom benefiċċju ekonomiku kif għamlet l-Istati Uniti bosta drabi. il servizzi tazzjoni esterna jkunu mbagħad jistgħu jippromuovu il-benefiċċji ekonomika u politiċi u militari uh, u dan jista' jgħin uh, fil-kawża tal-paċi dinija. Grazzi. Kirem użassula. Is-sur Tun eh, Sur Kelem għal-minuta. Jena nappoġġa il-rapport Brock il-pozizjoni maquda tal-Parlament Ewropew ha sfruttat l-opportunitajiet kollha mofruti mill-Trattat tal-Lisbona. Jiena nappoġġa il-supervizjoni politika tal-EEAS. Jiena sodisfatt mill-rappresentanza tar rappresentantoli biex ikun hemm struttura apposta l-demokrazija u drittijiet tal-bniedem bħala kwartieri ġenerali tal-EEAS. Iżda huwa importanti wkoll li qed nibqgħu niddefendu l-implementazzjoni prattika biex ikun hemm bilanċ ġeografiku fih dan il-EEAS u biex ikun hemm rappreżentanti mill-27 stat membru kollha. Dan il-proċess għadu biss fil-bidu tiegħu u għalhekk inħoss li l-importanti li l-reviżjoni tal-2013 ikopri wkoll din il kwestjoni ta' rappreżentanza ndaqs. Grazzi. Grazzi. Miss Lajme Luizia Andrekiene, minuta. President jiskuża ruħu u jajt Mr. Antoniozzi. Grazzi, President, jiena votajt favur dan ir-rapport għalli jiena konventi li l-istituzzjoni tas Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna huwa pass importanti ħafna pass storiku għall iżvilupp u l-evoluzzjoni tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Jiena naqbel mod partikolari mal ma dik il-parti tal-rapport fejn edin nisħu fuq l-importanza li biex nizguraw iktar koerenza strateġika fil-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex nibdew konsultazzjonijiet bej CIA u s-servizzi diplomatiċi tal-Istati membri. Dan jevita ek li sir xogħol doppju fl-istess ħin jiggarantixxi li jkun hemm koerenza fuq meta ta' żmien twila fil-promozzjoni tal-valuri fondamentali u l-interessi strateġiċi tal-Unjoni Ewropea barra mill-Unjoni Ewropea fil-fatt. Sipen, képviselő úr. Grazzi. Il-kellim, il-kellim għalim jessja s signora Dott għal-minuta. President, jena votajt kontra dan il-rapport waqt li uħut ma tantx u ma favur ta' din li jess l-elettorat tar renju Unit mhux kontent dwar il-sovranità nazzjonali u mhux ċert dwar l-idea li l-politika barranija tar renju Unit tista' tiġi sottomessa għal xi ħadd li mhux elett min-nies tar-Renju Unit stess. Il-Segretarju tal-Affarijiet Barranin tagħna ser jaħdem mill-qrib ma' rappreżentant għaliex li EJS ser ikollha uh, eh, importanza kbira fuq il-futur, eh, eh, eh, fuq il-suċċess futur fuq il suċċess futur tal ruol globali tal-Unjoni Ewropea. Sa naraw l-effetti ta' tnaqis ta' 40% ta' infiq u wkoll is-servizzi u estimat li jiswa 900 miljun euro li l-persuni li ħassa ta' xerferin ma jridux. aħna għadna nopponu il-prinċipju tal-IAS kif għamilna fl-2008. Grazzi. Grazzi nadil kelma Signora Korola. Kiitos arvoisa puhemies. Uh, unionin ulkosuudenhallinnon perusta, perustamista. Grazie ħafna. Il-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna hija idea li jiena nappoġġa u nħoss li hija importanti ħafna u importanti li waqqafnieh jiena segwejt il-grupp tiegħi fuq dan il-punt u jinħoss li l-Unjoni Ewropea teħtieġ li jkollha rwol aktar eh, mexxej fi stadju dinji. Iżda nħoss li importanti wkoll li dan is-servizz estern jiġi finanzjat sew u li jkollu finanzjamenti xirqa. Nittamaw li relazzjonijiet internazzjonali Nkellim jiġi interrott. You the floor. Paldies, prezident. Eiropas ārējās darbības dienas sniedz iespēju padarīt Eiropas Savienības ārlietu politiku. Grazzi ħafna. Jiena nemmen li strateġikament aħna irbaħna. Il-politika barranija tagħna se tkun iktar effettiva. Aħna nistgħu naħdmu flimkien u nistaw inkunu fuq il-linja ta' qoddim fi xena globali. Ma hemm bżonn li konna politika komuni għalhekk għandna bżonn dan is-servizz komuni imma tem ħafna dettalji li mhumiex ċari inkella dan is-servizz ma jkunx jista' jaħdem b'mod effettiv. Jiena nemmen li servizz Ewropew għall azzjoni esterna jrid ikun priorità għalina e, rridu nkunu ċerti li hemm bilanġ ġeografiku dan għandu jkun wieħed mill-punti ewlenin meta jitwaqaf dan is-servizz. Rrid ikun servizz professjonali iva imma jrid ikun ibbilanċjat mill-bidunet. Kifat, se jkun hemm bżonn li nastu għal kompromessi imma bżonn li jkun hemm proporzjonalità. Nirringrazzja Sur Brock. Tal-urna kaduma. Grazzi ħafna. Is-Sur Sikjerski, kjoġbok. Grazzi ħafna. Senjuri, l-lum aħna l ħakna ftejjim li ser iwassal biex eh, il-servizz Ewropew għall-Astanja Esterna jsir ħafna iktar brata maġla, però rrid attenti għal ħafna setturi oħrajn fir-rigward tal-politika tal-kummerċ jew tal-iżvilupp, l-Unjoni Ewropea ma tistax titkellem dwar dan mingħajr ma titkellem dwar relazzjonijiet barranin u esterni. L-ekonomija tagħna wkoll hija marbuta mill-qrib ħafna mal-relazzjonijiet esterni, ovvjament. U ukoll irridu nassiguraw li l-Unjoni Ewropea ikolla kontroll u supervizjoni tajba u din dan għandu jiġi implementat sew mill-Parlament forsi għandu jkun hemm istituzzjonijiet istituzzjoni separata um, li għal li ias u din tkun tista' taħdem mal-korpi uh, diplomatiċi tal-istati membri. Daw l-istrutturi diplomatiċi jdumu ħafna żmien żmien biex jinbnew u irrid noqogħdu attenti għal valuri Ewropea hawnhekk l-Unjoni Ewropea wkoll fil-futur nisperaw u il-kelim ġie interrott. Grazzi, ħannu takola għal minuta. puolesta koska tiedän että tämä on seurausta lissabonin uudistussopimuksesta. jiena naf li dan kollu huwa biex nimxu skont it-Trattat ta' Lisbona iżda di ħafna dubi fuq dan ix-xogħol kollu. Jiena mħasseb dwar dan din l-amministrazzjoni qed tiġi mwaqfa. Aħna qabel edna li dan kollu ħajkun jiswa ftit jew xejn, iżda dan mhux il-każ. Ħajkun eżerċizzju li jiswa ħafna flus għal l-Ewropej. Għandna rappreżentant oli u nafu li dak ħajiswa l-flus biex ikonna dak ir-rwol. Iżda rridu nkunu nafu kemm ser jiswa dan kollu biex bekk ma jkun stampa mhux ċara ta' din ix-xogħol kollu għax inkella ikonna l-affarijiet mhux ċari qudiem għajnejna. Naf li l-istati membri l-kbar ħajġu rappreżentati ħafna f'dan is-servizz Iżda mill-bidu net irridu niżguraw li jkun hemm bilanċ ġeografiku u l-Parlament ukoll irid jiġi rappreżentat fih dan is-servizz biex bekk is-setat jiġu maqsuma b'mod ndaqs. Grazzi ħafna. Skużawni ma ma tantx baqgħanna ħin. Is-Sur Martin għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Jiena nilqa l-vot fuq is servizzi Ewropew l-Azzjoni Esterna missa li votajna naħseb li huwa importanti illi ma nkomplux nitkellmu fuq il-proċeduri u l-istrutturi u eh, nibdew eh, eh, da servizz jibda jaħdem is-sinjura Ashton hemm li tkun taf li għandha tim illi twettaq fir-realtà il-valuri Ewropew din għandha tkun priorità Signor Ashton għaltenna li se jkun hemm desk officer għad-drittijiet tal-bniedem u dan titwet u imma bżonn li ikun hemm struttura illi dan id-desk officer jkun jista' jerġa' jirrapporta liċ ċentru sabiex eh, nkunu nafu x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea fuq drittijiet tal-bniedem f'dan il-moment eh, ma' ħafna pajjiżi ma'Ċina Ċina pereżempju għandna dialogu fuq drittijiet tal-bniedem li ma jfisser xejn dan is-servizz irid ikun jiswa u jagħti servizz skont il-flus li qegħdin nofqu fuq u jrid jaħdem b'mod partikolari fuq id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Kira ma s hozzászólót. Grazzi. Il-kelim li miss is-Sur Daniel Hanan għal minuta. Sur President, Hemm xaġa partikolari dwar dawn id-dibattiti dwar il-kreazzjoni ta' Servizz Ewropew għal Azzjoni Esterna. Isu l-Unjoni Ewropea diġà ma kelli eh, ma kienx kella dan il- eh, servizz diplomatiku mur f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea fejn isib ambasċata nja ehm, ma' delegazzjonijiet kollha ta' kull stat membru il-Korp Diplomatiku tal-Unjoni Ewropea diġà għandu servizzi nazjonali Baronessa Ashton għanda e, taqla ħafna ħafna flus u tikkontrolla il-budget e, li huwa 20 darba minn dak tal-Commonwealth Office. Din tista' ma tkunx taqseg gravi kieku il-politika komuni barranija tal-Unjoni Ewropea tkun eh, superjuri għal dan. Eh, iżda x'inhi tagħmel fil-verità qed tiżola Taiwan, tagħmel eh, tirrifjuta li titratta l kwistjoni ta' Castro ġewwa Kuba, kwistjoni ta' Taran, ta' tifondi U insomma, naħseb nistaw namlu aħjar, nistaw nimxu ħafna iktar aħjar. Naħseb li iva nistgħu aħna immexxu l-politika barranija tagħna stess, grazzi. Isem sipen Utoja denem. Grazie ħafna. L-aħħar, da mux l-inqas, il-Sinjura Gressli għal-minuta. Jina votajt kontra rapport Brock għal erba raġunijiet. L-għonet il-qafas ta' dan il-servizz għandu numru ta' djufijiet li ħafna minnom u ma ta' tħassib għalina. It-tini, l-ambasċaturi Ewropej ħajużaw il-flejes tal komissjoni u hemm ħafna sogri marbuta ma' dannu, ma' kenniex bizzejed garanziji biex ikopru dawn is-sogri. It-tielet net, drittijiet tal-parlament, qed f f'regolament tal-Kunsill, u aħna għandna setat ta' kol deċizjoni hawnhekk. Iżda r-regolament tal-Kunsill qed ixekkel is-setat tagħna u għalhekk jien nixtieq ngħid li mux qed inħoss inkluża fid-deċiżjonijiet tal-lum. Ir-raba punt marbut ma' kif nitrattaw l xulxin fiħdan il-Parlament Ewropew. Aħna deċidejna fuq riforma parlamentari u dawn il-proċeduri qegħdin jantamlu kif ġiġi. Għala għanna riforma parlamentari meta mbagħad jasal iż-żmien biex nagħmlu xi ħaġa ninjoraw l-affarijiet, u għalhekk jiena votajt kontra dan ir-rapport. Grazzi. Issa, inkoplu bl-ispiegazzjoni tal-voti fuq il-mozzjoni risoluzzjoni dwar il-Kosovo. Nati il-mikrofonu l surpreda għal-minuta. Grazzi, Sur President. Jina votajt kontra l-pozizjoni tal-grupp tijaj fuq il-rizoluzzjoni dwar il-Kosovo għax ma kelli ebdażla oħra. Kelli bil-fors nivvota kontra dan il-test Em, bosta kwistjonijiet ta' sustanza li na naqbel magħhom. E, Fil-Kosovo hemm bżonn li jkun hemm demokrazija xirqa fejn ikun hemm ġustizzja soċjetà illi tirrispetta l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem jiena rrid ukoll l-istabilità u li l-Kosovo jkompli sviluppa imma Jiena neġi minn pajjiż illi għadu ma irrikonoxxiex l-indipendenza tal-Kosovo u għalhekk dawn il-ħafna referenzi għal Kosovo bħala stat indipendenti f'dan ir-rapport għalija mhumiex aċċettabbli. Jiena jiddispjaċini illi l-pożizzjoni ta' dawn l istati li ma eh, għarfux l-indipendenza tal-Kosovo ma tqisitx f'dan ir-rapport. Dawku. Grazzi Sur Preda, sa' l kelma l-Sinjura Muniz de Urquiza. Como hemos señalado en, en otras ocasiones, ningún voto. Kif eh, diġajdna qabel lebda vot ta' soċjalisti Spanjoli ma jista' jiġi meqjus bħala di jew espliċitu fir-rigward tal-accettazzjoni tal-, -tal UDI tal-Kosovo għal daqstant aħna ivvutajna kontra għaliex aħna ridna nura nuru li aħna qegħdin nopponu. Il-Parlament qed jitlob lill istati membri biex jirrikonoxxu dan il qasam li mhuwiex bekjat minn rezoluzzjoni jew inkella ftehim minn partiti differenti għal daqstant il-liġi internazzjonali bħalissa hija xi ħaġa li hija koperta taħt 12-44 ta' Nazzjonijiet Uniti. Iżda maħni qed ngħidu li m'għandux ikun hemm perspettiva Ewropea għall balkani jew għal eh, persuni li jgħixu fil-Balkani u il- lan ta' presidenza eh, Spanjola ġewwa Ġunju tista' tkun mod ta' kif niksbu dan. Grazzi. Andri Kieni Grazie ħafna. Nitkellem lejn miss hija Sinjura Andrikiena l-Minuta. Jiena votajt favur dan din ir-riżoluzzjoni nixtieq nfaħħar dan il-fatt li l-Parlament qed jitħaddem f'kooperazzjoni mal-Kommissjoni u Kunsill f'kwistjoni tant importanti għal ta' Kosovo. Il-Kosovo tista' titqies bħala l-aħħar biċċa tal-milja sħiħa ta' dan il-progress li rridu f'dan ir-raġun. Rridu li dan il-proċess isir b'mod armonjus u bil-paċi kollha minkejja li 69 pajjiż eh, diġa għaraf l-Kosovo, dan jinkludi 22 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Dan għandu jkun inċentiv għal pajjiżi tal-Balkan, tal-Ponent biex jihdu riformi meħtieġa biex ikun hemm istabilta fir-reġun. Il-Kosovo mhux eċċezzjoni u għalhekk biex nankraw il-Kosovo fl-Ewropa rridu li jkun hemm stabilità u stabilità fir-reġun, rridu nsibu approċċ komuni għar-reġun kollu inkluż il-Kosovo. Eh, Köszönjük szépen. Grazzi ħafna. Is-sur Posselt għal-minuta. Jena nix għannom ta' rapporter tal-PP nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Nrinċek, naħseb li t-test li għanna qoddimna l-lum u ħafna ħjar me dak li kena fil-komitat, naħseb li l-punt deċisiv hawnhekk huwa li naraw li il-Kosovo mhuwiex alternattiva fil-rapport qed ngħidu illi il għanna natu rikonoximent l Kosovo mill-2005-2007 żewġ eh, terzi ta' maġġoranza fil-Parlament Ewropew rrit tkun rikonoxxuta l-indipendenza tal-Kosovo u 22 stat membru għamlu dan irridu naraw li l-istatus tal-Kosovo ma eh, jerġax jinxteħed dubju fuq u fil-ġejjien imma ħafna persuni ġew kwotati fil-medja illi qed jgħidu li jridu jiġu li jixtiequ li jiġu rivedut l-istatus din xi ħaġa perikoluża ħafna m'għandux ikun hemm diviżjonijiet hawnhekk u dan ir-rapport eh, isservi biex ikompli saħħaħ l-indipendenza tal-Kosovo jiddaħala fl-istrateġija ta' qabel l-isħubija. Il-kelim li miss u l-aħħar kelim ukoll huwa is-sur Hanan. Sur President, Sa mill-bidunet ta' trattati ta' Pariġi u ta' Ruma il-proġett Ewropew kien ziet il-wol ta' supranazjonalizmu fuq dak ta' demokrazija u ta' libertà u issa qed jisporta l-ideoloġija tiegħu wkoll aħna qed inżommu isu xi tip ta' protettorat eh, kif qed nagħmlu frigwet tal-Bosnija biex ikonna stat multietniku jiena dejjem appoġġajt l-indipendenza tal-Kosovo u jidher ċar li iktar minn 90% tal-persuni li votaw fir referendum għal self-government għandhom jingħataw dan iżda aħna rridu nestendu dan il-prinċipju għal minoritajiet nazzjonali fl-ħdan dan il-territorju u kol nipruvaw nimmiraw għal frontieri etnografiċi. Ġifiri permettu l popolazzjoni Serbia, Serba biex uh, ikollhom gvern tagħhom stess ta' nisom stess. Hemm konflitt bejn supranazjonalizmu u demokratija. Jista' jkollok stat multietniku bħal pereżempju l-Federazzjoni Jugoslava, l-Awsburgi, eċetera. U la darba inti tagħti il-votazzjoni il-permess għal-votazzjoni n-nies huma ser jażlu demokratija. Għandna nirrikonoxxu dan il-fatt, grazzi. Grazzi ħafna. L-istqarrija tal-Albanija issa l-kelma l-ewwel lis-Sinjura Andrikiene. President. Grazie President, jina votajt favur din rezoluzjoni u koll għalix naħseb li għal darboħra nantennu l poċtana tagħna aspirazzjoni ta' integrazzjoni Ewropea fil-pajjiżi tal-Reġun tal-Balkani biex ikun hemm stabilizzazzjoni u anki ftejim ta' assoċjazzjoni. Dan fisser li kien hemm progress tangibli fil-proċess ta' riformi. Iżda l-Albanija huwa pajjiż li jrid jagħmel aktar biex jitqarreb mar regoli tal-Unjoni Ewropea u l-kriterji tal-adeżjoni. Irridu nikkonsolidaw il-demokrazija, l-istat ta' dritt u l-iżvilupp sostenibbli f'dan il-pajjiż. Il-kriżi politika wara l-elezzjonijiet ta' ġunju tal-2009 hija xi ħaġa li għandna nikkundannaw, għandna niċċaraw lill-imsieħba Albaniżi tagħna li il-nimsiħba kolla, il-parlamentu huwa wieħed minnhom hija sinsla tal- kriteri, kriteri politiċi u forsi l-iktar kriteri politiku importanti għall adeżjoni fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Sir Ben Posselt għal minuta l-eks komunisti soċjalisti fl-Albanija qed jippruvaw jiddestabilizzaw il-gvern ta' dan il-pajjiż u din hija xi ħaġa li aħna ma naċċettawiex imma sfortunatament l-istess ħaġa eh, qed jippruvaw jagħmlu fil-Maċedonja biraħ lula. Kien hawn is-Sur Ċervankowski illi tkellem mal-Kummissarju Fuling b'mod sigriet u wara Din id-diskussjoni interna sar eh, ħarġet uh, press release li mhux soltu tagħmel hekk l-Unjoni Ewropea fil-fatt. Il-Kummissarju appoġġa lil dan il-mexxej imma jiena ma naħsibx li dan huwa sew mhux suppost il kummissarju Ewropew jintuża l-propaganda soċjalista interna. Il-gvern tal-pajjiż ġie elett b'mod demokratiku għal leġittimu qed jagħmel dak kollu li jista biex idaħħal il pajjiż fl-Unjoni Ewropea. L-Oppożizzjoni għandha dritt li topponi imma m'għandhomx dritt li jagħmlu użu żbaljat tal-istituzzjonijiet Ewropej. Sernadu għal punt fuq situazzjoni fil-Kirgistan nadi il-kelma li sinjur Andre Kejnek jogħġbok. Grazzi. Jena votajt favur ta' din ir-riżoluzzjoni għaliex jiena nixtieq li ninaqat mal-kollegi tiegħi li qegħdin jikkondenaw il-vjolenza li kien hemm fil-Kirgistan ix-xahar li għadda. Mhuwiex aċċettabbli li persuni armati fil-Kirgistan jattakkaw it-toroq, joqtlu l-ċittadini u jimmiraw b'mod partikolari eh, persuni eh, għabbażi tal-etniċità tagħhom kien hemm 2000 persuna li ġew midruba u oħrajn li mietu. Irid nagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet tal-Kirgistan biex nippromuovu e, in investigazzjoni indipendenti fuq din il-tip ta' violenza li qed issir. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Wajda. Grazzi ħafna. Dak li seħ f'Ġunju wassal għal mijiet ta' persuni li nqatlu eluf indarbu ħafna oħra kellhom jitilqu minn darhom l-Unjoni Ewropea tkun iktar attiva u trittejn biex tinsab soluzzjoni għal din il-problema. Meta nitkellmu dwar loti ta' assistenza l kirġisistan ifisser li qed nagħtu lajnuna li ċittadini mhux lill-gvern aħna iltqajna ma l ambasġatura Zelov u huwa qal illi eh, ma, kienx saret purifikazzjoni etnika u l-medja ma kienx qed il-verità dwar din is-sitwazzjoni. L-Uzbekistan għandu opinjoni differenti. L-Uzbekistan qed jgħid illi ħafna eh, dawk minn dak li defendu il-drittijiet um, tal-bniedem fil-Kirġizistan Eh, eh, qegħdin jiġu trattati ħażin. Dawn il-pajjiżi għandhom influenza f'dan ir-reġun. Għalhekk aħna nitolbu li jkun hemm osservaturi internazzjonali biex dawn jintbatu fir-reġun u jkun hemm investigazzjoni neutrali. Érzéssel mux taż az éjszesek Il-punt li mess u għadwar l-AIDS u l-HIV u l-ewel kelli matana Neja Sunjur Zabrowska. Grazie ħafna. Wara 30 sena ta' politika dwar din il-kwistjoni f'pajjiżi Afrikani eh, naraw li hemm ħafna nies li qed nisofru minn din il-kondizzjoni. Fl-2008 2.7 miljun persuna eh, kienu qed isofru minn dan. L-Unjoni Ewropea investiet miljuni ta' euro u xorta waħda hemm żieda f'persuni bl-HIV. Hemm xi raġuni għalfejn naħsbu li jekk aħna nagħmlu xaġa tajba jew ħażina bħal per eżempju natu il-kondoms lin-nies din forsi ma tkunx l-iktar soluzzjoni tajba. Il-medicina qed tmexxi bosta affarijiet illum pereżempju mara li diġà għandha l-HIV jista' jkollha tarbija b'saħħitha mingħajr l-HIV. Il-ħbib tagħna ġewwa l-Afrika spiss jgħidulna mhux biss aħna foqra, Iżda Fl-Afrika hemm ħafna noqqasijiet u l-ebda politika ma qed tgħin is-sitwazzjoni tal-HIV. Jiena nitlob lil l-Unjoni Ewropea biex tevalwa kemm hi effikaċi din is-sitwazzjoni u din dawn il-finanzjamenti tal-HIV fl-Afrika. Grazzi. Um, cluster munitions. Issa fuq il-munizzjon tat-tip cluster, is-sur preda fuq il-konvenzjoni tal-munizzjon tal-tip cluster. Grazzi, jiena preferejt nastieni għaliex l-iskadenza fl-artiklu 2 li tirreferi għal Romanija tista' tkun stretta wisq fil-kuntest tan negozjati ta' Ginevra. fir rigward il-konvenzjoni ta' ċertu armi. Aħna rridu qafas multilaterali xira li jkun jista' jagħmel regolamentazzjoni tal-munizzjoni tat-tip cluster. Minkejja li 110 pajjiż jieħdu sem f'dawn il-negozjati, grazzi. Köszönjük jib. Grazzi. Issa dwar il-futur tal-politika agrikola komuni wara l-2013 eh, bosta membri tal-parlament li huma preżenti L-ewwel nisimgħu mingħand is-Sur Kalinowski. Sur Kalinowski mhux jataw, imma issa Sur Pita Jar għal-minuta. Il-pak hija storja ta' suċċess u jiena ħadd gost li nara li kien hemm konsensus qawwi hawnhekk f'dan il-parlament għax ksibna ħafna għanna eh, provvista tal-ikel tajjeb għal-popolazzjoni tagħna, il-ħarsin tal-pajzaġġ kulturali, il-ħarsin tal-flora u fauna u l-ambjent. Ovvjament hemm affarijiet oħra xi jsiru rridu nfidġu iktar jkun hemm tkabbir favur l-ambjent, l-enerġija sostenibbli u niġġieldu kontra l-faqar, il-pak hija xi ħaġa li toħloq ħafna impjiegi li huma indipendenti mill-tip ta' razzet jew id-daqs tiegħu fil-rapport ta' George Lyon hemm definizzjoni tajba tal-ġejjini tal-pak u jgħid ukoll li hemm bżonn li konna modell bażat fuq żewġ pilastri għal-pak. Rridu naraw illi f'dak li rigwarda l-finanzjament ta' din il-politika nimxu bila għal fil-ġejjini kif għamilna sissa. Grazzi, is-sur Antonio Tikjoġba. Grazie, signor Presidente. Grazzi President, jina votajt favur dan il-rapport lajn għalix naqbel ma' rapporter li jemmeħtieġa li namlu pak li minnaħa tkompli mal-proċess wiesa ta' riformi li kena dawn l-aħħar snin u mill-banda l-oħra tkun tista' tagħti tweġibiet konkreti qudiem l-isfidi li ħejġu affrontati fis-snin li ġejjin. Jiena nħoss li l-ħames elementi jew l-enim diskritti f'dan ir-rapport huma importanti, ġifieri sigurtà tal-ikel, is-sostenibilità, l-agrikoltura fl-Ewropa, il-biodiversità u l-ħarsin ambjentali u anki l-tkabbir favur l-ambjent huma punta tluq tajjeb ħafna biex nigarantixxu pakk tal-ġejjin li tqis l-evoluzzjoni malajr u mħaffa mhux biss fil-kontest Ewropew iżda wkoll f'dak globali. Grazzi. Köszönjük a következő. Eh, Grazie ħafna. Issa il-kellim li miss eh, hija Signor Krista Klass. Der europäischen Agrar Frigward ta' rapport lajn dwar il-PAK, jiena naħseb li aħna għanna opinjoni distintiva ħafna unek fil-Parlament Ewropew u naħseb li aħna għedna l-Komissjoni esattament dak li eh, nixtiequ li jiġri l-opinjoni tal-Komitat għamnek din il-Kamra hija li aħna nafu li n-nies iridu ambjent aħjar, iktar sikur, e, e, ikel tajja għas u jridu sostenibilità u l-Unjoni Ewropea tkun f'pożizzjoni li tippromovi u tappoġġa dan is-settur tant importanti. L-Unjoni Ewropea talbet biex ikun hemm appoġġ e, tas-sigurtà tal-ikel taċ-ċittadini tagħha. Aħna wieħed mill-aħjar reġuni eh, fid-dinja f'rigward ta' klima, f'rigward ta' abbundanza ta' ikel u rridu allura naħdmu b'mod konsistenti mal-qija tad-dinja. L-Ewropa għandha tassigura li l-popolazzjoni tal- tal-bidja tagħha, fis-settur tal-bidja tagħha tkun tista' tgħix. Ovvjament, għandu jkonna eh, importazzjonijiet tal-ikel, iżda mux li namlu ħsara li l-kondizjonijiet tana stess u l-bdiewa li ditħalsu sew. Szanowni Państwo. Is-Sur Sikirski. Sinjuri, jiena votajt favur dan ir-rapport imma nixtieq ngħid illi naqbel ma l-idea tal mekanizmu ta' intervent Naħseb illi għanna nżommuħ għaliex ta' ma jmux kontra l prinċipju ta' suq ħieles irridu niżguraw illi nħarsu l-ġejjieni tal-żoni rurali tal-iżvilupp rurali ma nix nisew laqqas l-edukazzjoni. ħafna nies qegħdin jaħarbu miż-żoni rurali u rridu kemm jista' jkun waqfuħ dan il-possibiltajiet tal-iżvilupp fil-żoni rurali u ma ħafna qar minn dawk fil-żoni oħrajn persuni jaqallaw madwar 60% inqas fil-żoni rurali milli fil-bliet. U għalhekk qed naraw illi qed ikun hemm ħafna min jipprotesta fil-żoni tal-kampanja. Hemm bżonn li jkun hemm e, żvilupp rurali sostenibbli. Grazzi, Sinjura Widerek Artvajra, Vairāk ostan priek. Grazzi ħafna. Jiena nappoġġa din ir-riżoluzzjoni għaliex eh, turi x'numa il-kriterji għal politika agrikola ġdida. rezoluzzjoni riżoluzzjoni wkoll titlob għal iktar appoġġ, appoġġ dirett li jibqa jiġi mill-budget Ewropew. U pajjiżi l-Latvja ila membru tal-Unjoni Ewropea sal xi ftit snin iżda il-bdiewa tagħna jieħdu biss madwar 90 euro għal kull ettaru, waqt li l-Griegi jieħdu 550 għal kull ettaru u l-Ġermaniżi 300 euro għal kull ettaru għallura din hija distorzjoni fil-kompetizzjoni u twassal biss biex ikun hemm differenzi bejn il-membri il-kbar, iż-żgħar dawk antiki u dawk ġodda għal stant. Aħna mhux se nippromovu il-svilupp jekk ma jkonniex bilanċ tajjeb u kompetizzjoni ġusta. Grazzi. Is-sur ta' kulla. Arvoisa puhemies, täytyy sanoa, että... President, jina votajt favur il-rapport lajn. F'numru ta' punti kelli ċertu riservi nazzjonali, iżda nħoss li stampa ġenerali r-rapport li jon huwa tajjeb ħafna u jkopri ħafna aspetti tal-pak b'mod tajjeb. Jiena ġej minn pajjiż żgħir, xorta waħda, u l-akwakultura fl-Ewropa hija differenti meta mqabla fil-Finlandja ma' dik tal-Ġermanja. L-agrikoltura, skużawni, mhux l-akwakultura għalhekk jiena votajt kontra f'ċertu aspetti iżda jiena nixtieq li fil ġejjini l bdiwa iż-żar u anki l-pajjiżi iż-żar jiġu meqjusa b'mod xieraq. Hija eh, assikurazzjoni tal-ħajja f'sakemm jkonċerna lili. Grazzi, Sir David Martin. Grazzi, President. Jiena votajt kontra r-rapport Lion għaliex madwar l-Ewropa l-gvernijiet qed innaqsu il-budgets fil-Renju Unit l-infermiera u t-teachers għadin jaraw il-naqis fil-pensjonijiet tagħhom. Il-priġuniera wkoll qegħdin jinħelsu ma nistgħux nżommuhom fil-ħabs m'għandniex flus, imma hawnhekk fil-Parlament Ewropew rappreżentanti tal-partijiet tal-konservativi u tal-liberali fil-gvern eh, tar-Renju Unit xorta waħda jridu jkomplu jonfqu eh, ħafna uh, sal-2013 fuq livelli tal-2013 jinansib li dinja inaċċettabli li um, l-komunità tal bdiwa għandha tkun imħarsa b'dan il-mod jekk kulħadd qed ibati mitnaqqis fit-dħul tagħhom anke l-bdiewa għandhom eh, eh, jiġu trattati bl-istess mod. Jekk aħna qegħdin naħdmu tassew flimkien mela kulħadd irid iħossa l-qarsa. Eh, Kassanam Kamal. Grazie. Isur kama sajt għal il-kelim li mis. Grazzi ħafna. Naħseb li rridu nifmu meta l-kapijiet tal-Ewropa eh, kienu għet jinkwetaw fuq dak li ġara wara t-tini gwerra dinija, għan nistaw nifmu għalfejn rridu jipromovu il-CAP. Iżda, jekk aħna naraw il-politika 60 sena wara, ejaw naraw xinu ma l-ispejjeż għal ċittadini Ewropej iċ-ċittadini ħalsu tliet darbiet iktar. L-ewwel għat-taxxa eh, għall-burokrazija, l-oħra għas-sussidi u l-oħrajn għall-prezzijiet iktar li jridu ħalsu meta jkunu qed jixtru. Flok nitkellmu dwar ir-riforma tal kep rridu aħna nippruvaw nabbolixxuha. Din tkun tista' tgħin lil bdiewa biex jiexu aħjar, il ċittadini kunu jistaw jżommu il-flus tagħhom u jiżaw il-flus tagħhom mod aħjar u jkun hemm prezzijiet irħas. Ir-riforma mhijiex biżejjed din id-darba għal darba oħra rridu neħilsu darba l dejjem mill-kap. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-aħħar iżda mhux l-inqas is-Sinjura Jatem Maki. Min minuta. Mietinnön puolesta se on. President, Jina votajt favur dan ir-rapport, nħoss li huwa rapport bilanċat ħafna u jigarantixxi wkoll li nkun nistgħu jkollna prodotti agrikoli madwar l-Unjoni Ewropea, nistgħu nipproduċu l-ikel u għal daqstant niżguraw li jkun hemm sigurtà tal-ikel għaċ-ċittadini Ewropej. Flimkien mal-grupp tiegħi kollu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 rapporti jridu jkunu tal-istess kwalità bħal dawk illi jiġu prodotti fl-Unjoni Ewropea fl-istess jien hemm bżonn ta' sostenibilità jekk aħna se nitmaw il-popolazzjoni kollha tad-dinja hemm bżonn ukoll illi aħna norbtu fuq il-msieħba kummerċjali tagħna imma jekk l-autosuffiċjenza fl-Unjoni Ewropea edha fuq livell ta' 40 fil-mija u jekk aħna għanna problema bl-istokkiet tal-ħut madwar id-dinja mela bil-fors jkonna eh, eh, dejjem nużaw iktar l-akwakultura u nizguraw li l-industrija tkun sostenibli fis-setturi kollha jekk ikonna iktar akwakultura eh, ikonna iktar impiegi u iktar valura l-Unjoni Ewropea. Kif Grazzi ħafna. Is-Sinjura Vajdre għal minuta. Grazzi ħafna. Dan ir-rapport jgħid li aspetti ekoloġiċi u ekonomiċi tas sajt fl-Unjoni Ewropea għandhom jittieħdu konsiderazzjoni u għanna u koll niproteġu il-sajt kostali. Dan jassiguri aktar xogħlijiet u koll jgħin l-komunitajiet kostali. Iżda, skont il-rapport, iżda realtà hija waħda differenti. il sajjed għandhom kwota ta' sekżar u għandhom poċ, ftita poċ minn naħat l-Unjoni Ewropea li spess mus se jkollu jistgħu jistadu iktar. U din hija xi traġika. 550 km tal-kosta tagħna mhux se tibqa' iktar attiva ekonomikament u sajjeda iż-żar Eh, qed isirilhom bosta sara. Is-sajjieda l-kbar u wkoll qed tiġibu ruhom li qed tagħmel b'mod li qed tagħmel sara. Grazzi Sur Sean Kelly jekk jogħġbok il-minuta. Eh, Grazzi President. Jiena votajt favur dan ir-rapport. U nifraħ il-mod kif mxew l-affarijiet illum fil-Parlament. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex ngħid kelmtejn. L-ewwel nett, l-Unjoni Ewropea titħares iċ-ċittadini tagħha stess. U dan huwa minnu wkoll għal komunitajiet mal-kosta ilhom jgħixu hemm mal eluf ta' snin u l għixin tagħhom kien jiddependi totalment fuq is-sajt. Neħtieġu jkollna l-istess standards għal prodotti ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. U kif qal is-sur Hans rridu nagħmlu aktar biex nippromovu l-akwakultura. Dan jagħmel tajjeb distak bejn il-muntanji u l-kosti. Grazzi. Grazzi ħafna. U l-aħħar żgur mhux lanqas is-Sur Kamal Sard. Minuta. Grazzi, Sur President. Nirringrazzja lilek u l-personal kollu għal paċenzja tagħkom. Kolli najt illi meta l-ewel rajt l-ideja tal- eh, CFP ħsibt illi iċċe il-jew il-kef, il-kas tal-Malti kien il-kelma komunist. Imma u bħal komunizmu il-pak kienet u koll dizastru u sajjida dejjem edin igergru minħabba din il-politika komuni tas-sajt. Forsi għanna eh, eh, kena nitalmu xaħġa ejjem naraw il sistemi bazati fuq il-propieta fl-Islanda u fil-New Zealand fejn il-komunitajiet li jiexu mal-kosta u mamħarsa għaliex għandhom id-drittijiet tagħhom li jibqaw tagħhom għal dejjem jistgħu jgħadduhom minn ġenerazzjoni għall oħra u din hija l-aqwa soluzzjoni żgur għaliex hija sistema li rnexxiet u ħafna ħjar mill-politika komunità sajt illi marna xiet imkien. A satir mi is aggódunk. Grazzi ħafna, aħna mħazbinu kol dwar in-natura. Il-laqja seduta e, hija aġġornata sal-satlieta. Official.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 il-violazzjonijiet ta' drittijiet ta' bżizem, jew ksur ta' drittijiet ta' bniedem huma eh, suġġett ta' dibattitu fil-parlament spessi konna u aħna l-lum għanna qed kenmu fuq iż-Zimbabwe konkretament. sur Magugu eh, huwa evidentement proġunier politiku. U l-kastijaw ġi jider u der fil-mezzi ta' xandir. Kull ksur tal-drittijiet ta' bniedem fil-Zimbabwe għandhom jiġu eh, eżaminati u u da tip ta' ksur irrid jgħaf. Jena nħoss li huwa kas verament ċar U li ħaġa terribli li xaħat li eh, defenda il-dritti ta' minn taħtiħor li sobri u nifsu. Merci. Grazie ħafna, naddu issa għal l-Onorevole de Kaiser. Eh, b'dan il-kas għanna il-kazi ta' sfruttament u tal-diamanti